pero rdu nibqaw b'saħħitna biex nilħu ftejn tajjeb Marusa. Grazzi ħafna tad diskussjoni u l-kontribuzzjonijiet tagħkom. Grazzi. Felicidades por tan estilente informe partecipazzjoni. Grazzi infaħrek ta' dan l-apport eccellenti jgħid il-President u ta' dibattitu tajjeb li kena bekni nikkonkludu dan il-punt fuq l-aġenda u il-vot jittieħed għada f'nofsinhar. Il-punto siguiente dell'ordine del dia. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa dikjarazzjoni mill-Viċi President għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà fuq is-sitwazzjoni fl-Eġittu jena għaluli li rappresentatriċi għalja ser tkun reprezentata mill- Ministru tal-Affarijiet Baranin minn Ċipru. E, Par inizjare il-dibat. Xtieq nilqak hawnhekk għall plenarja Ministru? Għandek il-kelma. Thank you, Mr. Grazie, President, Sur President, onorevoli membri, aħna edin naħsbu e, tħassib is-sitwazzjoni politika domestika fl-Eġittu. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm diversi, diversi sinjali ta' violenza waqt dimostrazzjonijiet li waslu għal anka imwiet u ħafna mijiet imweġġajn. Is-sitwazzjoni bejn il-President Morsi dawk li appoġġjaw il-President Morsi u l-oppożizzjoni prinċipali hija imblukkata Kien hemm iktar protesti u dawn il-protesti din jissejħu miż-żewġ naħat u hemm mistoqsija li għanna nsaqsu mistoqsija illi tweġġana hija x'se jiġri mit-tranzizzjoni demokratika tal-Eġittu. Nhar it-tnejn li għadda iddiskutejna s-sitwazzjoni fl-Eġittu fil-Kunsil ta' Fejt Barranin, il-Ministri qed jaqblu li għan bżonn naraw il-sitwazzjoni tiġi paċifikata u dialogu inklużiv bis sħiħ biex insibu soluzzjoni għal konsens u ekkim sejaħ joint ownership u huwa ċar li l-Eġiptu għandha bżonn kostituzzjoni b'saħħitha li tirrappreżenta l eġizzani kollha. Onorevoli membri, l-ewwel nixtieq infakkarkom fuq xi avvenimenti illi waslu għal din il-kriżi daqshekk serja. Fit-22 ta' novembru, President Morsi ħareġ dikjarazzjoni kostituzzjonali permezz tagħha fost affarijiet oħra poġġa l-Presidenza eh, il-lien mill-kontroll ġudizzjarju. Fit-30 ta' novembru kien hemm kostituzzjoni bħala bozz li ġiet adottata mill-Assemblea Konstituenti li minn mill-Iżlamiċi u preżentata l-President. Referendum pubbliku fuq il-Kostituzzjoni ġie msejjaħ fil-15 ta' Diċembru. Dimostrazzjonijiet ġew segwi segwiti iż żewġ naħat għall-ewwel kienu paċifiċi imma jiddispeċina ngħidu li saru vjolenti l-ġimgħa l oħra Il-ħamis li għadda l-President Morsi indirizza n-nazzjon u talab li jkun hemm diskussjonijiet imma ma ċaqla xej dwar id-dekjorazzjoni kostituzzjali u żamm id-data li id iddeċida fuq huwa referendum. Il-National Salvation Front ġifir il-blok il-prinċipali ta' oppożizzjoni li huma mul minn min partijiet sekolari u liberali li jinkludu fost fajtohra oħra dawk li qabel kienu konten eh, kandidati prezidenziali qabel kienu bħal Amer Musa u Muhammed El Baradej li maċċettawx li jieħdu partijiet mid-diskussjoniet peress li xejn mid-diskussjoniet tagħhom ma ġew rispettati ġifieri li l-President Mursi jiddeċ iċċedi mid-dikjarazzjoni kostituzzjonali u li jikkanċella r-referendum kostituzzjonali u joħloq Assemblea Konstituenti ġdida. is sebt li għadda u wara b'dialogu pjanat illi ġim sejja kien hemm 60 eh, figura politika imma li ma kinux eh, l-National Salvation Front il-President Morsi annulla id-dikjarazzjoni eh, kostituzzjonali kien ta' fil-bidu imma minn min dak il-ħin huwa ħareġ waħda ġdida li tinkludi wkoll iż-żamma tad-data ta' referendum. Waqt li qegħdin nitkellmu hemm dimostrazzjoni ġodda li qegħdin jiġu pjanati u qegħdin jiġu jint talbu minn dak li appoġġjaw li morsi u dawk li huma kontra tiegħu. Onorevoli membri, E, matul dan iż-żmien kollu il-rappreżentantolja il tal-Unjoni Ewropea Sinjura Ashton kif ukoll il-USR Lejon u delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Kajru tal-Kajr kienu e, ħin kollu qegħdin e, f'kuntatt mal-protagonisti politiċi Din mhijiex deċiżjoni eh, finali finali rritu naraw kif is-sitwazzjoni ħadd inbidel. Onorevoli membri, il sinjur Ashton kif, ukoll il-rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea Lejon u delegazzjoni fil-Kajr kienu parteċipi mal-protagonisti politiċi prinċipali kif ukoll mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Amer u għaddew il-messagġi għal ħtieġa ta' kalma u għal messagġi ta' konċiljazzjoni. Di ġitu ġudikata meta naraw il korstazzjoni kif ukoll il grat ta' polarizzazzjoni bejn żewġ naħat E, kontroversja bejn partijiet kif ukoll is-sensittività taż-żewġ naħat ġiet interpretata bħala interferenza minn barra l-pajjiż kif tafu l-erba li għadda is-sinjura Ashton sejħet għamlet ukoll dikjarazzjoni pubblika li uriet fija l-importanza li l-Eġittu ikompli bit-tranzizzjoni demokratika u talbel ta' dialogu li jinkludi l-kulħadd Niġi lura għal mistoqsija tal-bidu tiegħi dwar tranzizjoni demokratika fil leġittu aħna nifmu l-demokrat li l-bini ta' demokrazija mhijiex xi ħaġa li nagħmlu ta' malaj mhijiex quick fix. Ħafna tafu kontu parteċipi f'dal proċess reċenti fil-pajjiżi stess tagħkom. Intom tafu jiġdi biċċa xogħol i biex inti biex inti tpoġġi pajjiż fuq lura d demokrazija u jkun hemm demokrazija sostenibli sostenibli. Dan huwa proċess twil li hemm bżonn ħafna stamina, eh, impenn u biċċa xogħol enormi kif qal wieħed mill kif qal wieħed mill-kollegi fil-Kunsill tal-Fejt Barranin nhar it-tnej, tranzizzjoni dejjem biċċa xogħol eh, dubjuża u titlob deċiżjonijiet li xi kultant ikunu ta' diviżjoni. Huwa importanti imma li wieħed iħu kont tat-talbiet ta' oppożizzjoni. Jien naħseb li d-dikjerazzjoni tqassar sew is-sitwazzjoni tal-Eġittu u hija issa kwistjoni li t-tmexxija tiġi flimkien mal-oppożizzjoni biex verament jidħlu fi dialogu inklusiv biex isibu soluzzjoni konsensuali dwar l kim imsejjaħ joint ownership kif ukoll biex ikun hemm restawr tal-fiduċja dwar l-impenn tal-Eġittu għal tranzizzjoni demokratika u ħanirrepeti għal darbora huwa tal-ikbar importanza li l-Eġittu l-Eġittu tati u toħroġ b'Kostituzzjoni li tirrappreżenta lill eġizzjani kollha u tassigura drittijiet tal-bned kollha tal-bniedem indipendentement minn reliġjon jekk hux raġel jew mara jew xi konsiderazzjoni oħra. Ħafna nies tilfu ħajjithom f'pjazza tarir u postijiet oħra U eja ma ninsewx u koll b'dan il-ħagġa. Onorevoli membri l-Eġittu bħalissa qed tiffaċċja situazzjoni delikata ħafna ħafna. Imma għan ridu bil-forsi sibu soluzzjoni huma stess. L-Eġittu hija tal-Eġizzjani u aħna għanna u ma nistawx nimponu soluzzjoni Dak li nistgħu nagħmlu għal inuru li l-Unjoni Ewropea ta' tappoġġja lil nies tal-Eġittu permezz ta' tranzizzjoni demokratika u tissokta bit-talba tagħna għal dialogu inklużiv għal soluzzjoni bazata fuq konsensu ftehim. U huwa ċar e, niprojbixxu u ma nħallux li seħ lebda violenza. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ukoll e, b'mod ibes e, turi lil e, daw in-nies kollha l espettattivi tagħha għal tranzizzjoni demokratika u tfakkar il-task force bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu li kien ta' suċċess ta' 13 u 14 Novembru fej ħafna minnkom kontu attivi il stabiliet momentum ġdid fir relazzjoniet bejnietna bbażata fuq rispett tal ġustizza soċjali, iżvilupp soċjoekonomiku, dritt eh, stat ta' dritt, drittijiet tal bniedem u gvernanza tajba. Grazzi ħafna, Sinjura Ministru. Issa naddu lista tal-kellima tagħhom u nibdew bil-kellim tal-PPE għal żewġ minuti u nofs. L-onorevoli Preda, grazzi sul President, Aziza Ministru, Kommissarju nixtieq l-ewwel ħaġa eh, nuri l-gratitudni tiegħi għal dal-punt fuq l-oġenda llum dan huwa din hija diskussjoni urġenti għaliex l bħalissa qiegħda f'periklu l-avveniment mhix jinmaġli imma mhux f'direzzjoni li aħna xtaqna, mhux direzzjoni ta' demokrazija stabbli bilt fuq il-prinċipji tal-istat ta' dritt u rispett għad drittijiet fundamentali ma kuljum li jaddi jiddispjaċini najt li mixin l-lin minn dan il-għan. Wara kollox, id-digrit 207 qed jagħmilha possibbli biex l-armata Eġizzjani l-Eġizzjana biex tarresta nies ċivili u d quddiem qorti militari. Għalkemm il-President Mursi irtira id-dikjarazzjoni li permezz tagħha kien se jkun super president wara armajn ġimatejn ta' eżitazzjoni u pressjoni l-Eġittu qatt ma kien daqshekk maqsuma daqs kemmi issa mhix kwistjoni li nkunu favuri jew kontra Mursi asma ferm iktar fil-font fuq ir-rwol ta' reliġjon fil-ħajja pubblika u din u soluzzjoni kienet ħatuħoda issib permess ta' kostituzzjoni, speċjalment jekk tkun infassla mingħajr ma jkun hemm konsultazzjoni wiesa u jekk id-drittijiet fundamentali ma jiġux garantiti. wasal iż-żmien li aħna nieqfu xejriet awtoritarji tar reġim Eġizzjan. Issu l-unika soluzzjoni għal kriżi huwa li jkunu inklużivi, li jinkludu lil kulħadd. Reċentement, l-armata ikkanċellat malajr negozjati mal-appożizzjoni. U l u referendum kostituzzjonali ħajibqa' sejjer minkejja l-oppożizzjoni u l-konfużjoni. Hemm ukoll konfużjoni fuq id-data. Sfortunatament, dak li qed isseħħ fil-Eġittu huwa iktar e, farsa demokratika u mhux demokrazija vera, grazzi ħafna. Grazzi ħafna u issa l-kellim li jmiss fisem e, l-essendi huwa issu l-panzerja l-minuta u nofs dak li għaddejjin minnu bħalissa l-Eġittu tiġi eh, monitora tal-ħin kollu dwar dak li ġara dal-aħħar jien aħna rridu nesprimu il-valutazzjoni tan speċjalment natu ċerti linji gwida huwa importanti ħafna u koll naraw x'kif ġraw l-affarijiet. Dak li għandu xaqsam ma' tranzizjoni jiddependi l-bilanċ tal-reġjun kollu anka eh, relazzjoni f'dak li għandu xaqsam ma ċessa fuqo bejn l-Izrael u l-Palestina. Dan kollu huwa importanti. U dan dak li ħareġ bih il-President Mursi ħollo iktar problemi. Jina naħseb li aħna nkunu ċari ħafna minnajr minnajr ħafna kliem imma jidu nkunu ċari it-tranzizjoni demokratika fl-Eġittu għandha ssir b'mod illi tinkludi lil kulħadd. Ma jfissirx li kull min rebaħ irid jiddeċidi fuq kulħadd, imma fuq regoli demokratiċi u fuq proċess kostituzzjoni f'dan il-kwadru aħna ma nistgħux ma ngħidux li l-Kostituzzjoni kif qiegħed bħalissa huwa nieqes minn ċerti punti importanti u ma jġibx flimkien il- il-soċjetà ċivili eġizzjana rridu nagħmlu mill-ajar biex ngħinu f'din it-tranzizzjoni u però fl-istess ħin nassiguraw il-rwol tal-Forzi Armata tal-Forzi Armati jkun wieħed neutrali irrit importanti li l-Unjoni Ewropea jkollhom preżenza iktar b'saħħitha il għaliex e, huwa fl-interess ta' kulħadd tal-Amerika, tal-Ewropa, tad-dinja kollha li l-Eġittu tiġi lura għal demokrazija. Grazzi, issa żewġ minuti għal kell għas-Sinjura e, Xake fi Malde. Grazzi. President, grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju kollegi, din hija sejħa oħra għal eh, kwistjoni ta' leadership minna ħata Sinjura Ashton. Reġanna talba mill-poplu ta' pajis fl-Afrika ta' fuq li qed jitolbu d-demokrazija aħna għaddejna, aħna rajna minn eh, li għanna bżon aktar valuri ma sħobiji ma daw il-pajizi fil-weda tagħna li naħdmu iktar għal sistemi iktar finanzjari kważi ma ġewx implementati u issa din jiġu testjati. Il-President Mursi għamel eh, għamel għamel pass ħażin biex jihu billi jieħu iktar poteri u setat fuqu u jkun l-lin minn skrutinju ġudizzjarju issem tħassib eh, hemm tħassib kbir u hemm bżonn allura ta' ġestjoni ta' din il-kriżi. Daw in-nies fl-Eġittu ma ħaqhomx ma li jkollhom tmexxija bħal din demokrazija ma tfissirx biss raġel wieħed vot wieħed din mhix sostenibbli l-Eġittu għandha bżonn iżgħat ta' dritt u dak li u x'kienet it-tweġiba tal-Unjoni Ewropea għal dan il-power għal dan li għamel il-president li jġbet fuq u setat. Domna ġimatejn biex il-Sinjura Xtin u biex l-Unjoni Ewropea ħarġet biex ħarġet għal b'dikjarazzjoni. U ħafna drabi meta tagħti messaġġ ħażin mhux aċċettabbli assolutament. L-Eġittu huwa importanti ħafna lina, meta n-nies fil-viċinat tagħna jgħaddu minn progress anki aħna nifirħu u iċ-ċittadini Eġizzjani ħaqhom illi jkollhom id-drittijiet fundamentali tagħhom rispettati. Ed aħna maħniex qegħdin nirrispettaw u ma il-wedit li għamilna li ċittadini Ewropej. Kull żviluppi li għandhom isiru fil-Eġittu għandna nkunu iżjed viġilanti u nkella nieqfu assolutament nippretendu fuq kondizzjonalità. Grazzi, Sinjura, u issa l-kellima li jmiss fi semmi l ħodur Is-Sinjura Sargentini. Grazzi President, Kummissarju. X'tista' tagħmel? Bħala ħabib li jagħmel affarijiet strambi li jint ma tistax tifhem x'tagħmel meta pajjiż qed jipprova jsir demokrazija imma tant huwa polarizzat u maqsum il-kompromessi jsiru impossibbli. Aħna konna f'parti ta' task force u ma' Sinjura Eshtin fl-Eġittu reċentement u jien għandu ngħid fid-diskussjonijiet mal-membri parlamentari Ewropew fl-Eġittu u mal-membri parlamentari fl-Eġittu illi kull meta jkun hemm eh, pass il-qudiem sempliċement ma jkunx parti mill-kultura u mill-prattika ta' dak il-poplu hemm. Aħna rrid nitkellmu fuq pajjiż illi isa telqet li lin qiegħda bla kontroll u jiddispeċini meta nara kif qed jaġixxi l-President Mursi ma naf li meta ħabib jagħmel xi ħaġa stramba inti ttejlu l-verità. u l-President Mursi qed jipprova jagħti kostruzzjoni fi żmien tliet li hija ħaġa irraġonevoli ħafna imma i prezent xorta jibqa ħabib tiegħek u inti tipprova tgħinhom jien naħseb diplomatika għala megafon mi setejn l-Unjoni Ewropea biex tassigura l-istat ta' dritt jiġi rispettat fl-Eġittu u għallura talba tiegħi lis-Sinjura Ashton u lis-Sur Fule u għak joġobkom ippersistu. Għamlu l-almu tagħkom, taħtu kondizjonalità fl-għajnuna tagħkom imma tridu tifmu l-demokrazija ma tiġix mill lumalada għal Grazzi ħafna. U issa fisem il- li sijar iwa l-onorevoli Tannok. Aħna kolna fu li rivoluzzjoni ġib tranzizjoni l-Eġittu ma tistax tippretendi li tidħol u tagħmel istituzzjonijiet e, demokratiċi millu malada imma wieħed irid jikkundanna dak li ħareġ bih il-President Mursi. U il-Kostituzzjoni jedha tkun vantaġġ il-Muslim Brotherhood il-Fraternità Musulmana li jedha f'maġġoranza. U, u anka il-President il Mursi b'dak li ħareġ bih poġġa lilu nnifsu lilien u l-fuq minn koll awtorità ġudizzjarja. U issa għanna kwa rivers parzjali ta' digrit. Irridu nkunu kauti, irridu nqodu attenti. L-oppozizjoni aktarx li sed se tieħu parti mir-referendum li ġej u mhux U dan ju wijet eh, konsistenza għal progress veru pala grupp aħna rridu rridu nirrispettaw il-minoranza koptika li tħossa medda u anka noqodu attenti li nżommu f'postum il-maġġoranza musulmana bix xarija li għandhom, grazzi. U issa L-Onorevoli Belder, fissem li FD. President, grazzi tal-kelma, fid diskussjoniet li kelli mal mal-miranza kristjana fl-Eġittu il-ġimgħa l-oħra ċar ħafna li huma eh, verament kontrari għall-abbozz ta' ta' kostruzzjoni u mhix weħidhom f'dan Meta taqra t-test tal-Kostituzzjoni jagħmilha ċara għaliex l-insara u s-sekolaristi fl-Eġittu huma mħazbin, huma kontrari ferm kontra dan it-test li ħareġ fil-fatt minn il-fraternità musulmana. Per eżempju, f'numru 219 jagħmel kondizjoni għall-applikazzjoni sħiħa tal-għax ta' xarija li tagħmilha possibbli allura u taħt l-artiklu 4 il-Kunsill ta' Kjeriċi tal-Ka ħajkunu l-unika awtorità kompetenti li jinterpretaw il-liġijiet u li verifikaw jekk dawn mhumiex jaqblu mal-Kostituzzjoni u x-xarija L-anta tan kollu biex jagħtu influenza deċiżiva fil-kjeriċi li l-kjeriċi musulmani f'dak kollu li għandu xaqsam ma' setat lajċi. Allura ma l konsegwenzi fih dan il-Kummissjoni ta' dan kollu? Da xenarju nħolloq mill-President Mursi jew forsi mill-Muhammed Badaj, il-mexxej tal-Muslim Brotherhood. Grazzi ħafna, ma li jmiss. E Il-kellim li jmiss fisem il-GUNGL L-Onorevoli Mattijax għal minuta u nofs. Grazzi, President. Il-President Mursi et jaqleb l-affarijiet ta' taħt fuq u qed jimxi lejn il-totalitarianizmu. Qed jgħid illi qed juża l-forzi armati u din hija xejra ta' tħassib il-mod ta' kif il-President prova jgħaddi riforma kostituzzjonali tiegħu juri kemmu awtoritarju u dan qed naraw biċ-ċar meta naraw kif il-forzi armati qed jiġu involuti sabiex jikkontrollaw l-dimostranti. Qegħdin iduru kontra il-persuni ċivili li qegħdin jopponu ir-riforma kostituzzjonali u dan qed joħloq preċedent perikolus. Jider illi dan it-tentattiv illi jgħaddi kostituzzjoni li ġiet infasla f'disatijin biss u li ma tirreflettix il-diversità soċjali u politika tal-pajis hija xi ħaġa żbaljata. Naraw illi kien hemm kandidati illi kisbu 20% u xi kandidati oħra li kisbu 10% dan ifisser illi dawn il-kandidati għandhom jiġu involuti fil-proċess kostituzzjonali iżda mhux hekk qed jiġri aħna kenna rebbija arbija ta' siwi ejjew nittamaw illi leġittu miex miexja lejn xitwa tassew nċajpra. Issa s-sur Molzer għal minuta fisem il-kollegi mhux affiljati. Grazzi, President. Il-President Mursi irrid jaddi il-Kostituzzjoni tiegħu u dan ser iwassal għal dittatorjat Iżlamiku. il revoluzzjoni fallit għaliex ir-wol ta' reliġjon ġi traskurat għal sentejn sħaħ. Iżda l-Eġittu bħalissa hija soċjetà mifruda għandha kaos legali u kol majnar ekonomiku. Issa jidher biċ-ċar illi ma tantx qed isiru affarijiet sabiex jiġu mejjuna dawk il-persuna qiegħda. Inutli ngħidu li d-dimostranti huma dawk li appoġġaw lil Mubarak huma Kristjani. Il-drittijiet tal-Kristjani Eġizzjani għandhom jiġu mħarsa. Grazzi, Sur Molzer. Bek nikkonkludu il-kellima fi sem il-gruppi u naddu għal-kellima individuali u nibdew bis-Sinjura Gabriela żewġ minuti u nofs. Grazzi. Sur President, eżis kollegi, jina naħseb illi aħna irridu nisħu li l-Unjoni għandha tibqa' attiva u għandha tieħu pożizzjoni soda dwar il-valuri tagħha. Il-viġilanza u dialogu huma klim muftiħa hawnhekk iridu nibatu messaġġ, messaġġ lill gvern tal-Eġittu. Sena ilu inti ruħek għat-triq lejn id-demokrazija, it-triq mhix waħda faċli trid tibni l-istituzzjonijiet u trid tibdilhom ukoll, imma inti qbad titriq it-tajba. it tajba taqgħux fi drawiet awtoritarji għaliex ċittadini tal-Eġittu qed jafdawkom u ma tistawx titilfu din il-fiduċja aħna bħala nsieba tagħkom ser inkomplu bl-isforzi tagħna u ser inżidu u nsaħħu dialogu. Aħna rridu ninkoraġġixxu lill-gvern tal-Eġittu sabiex jiddefendi l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem. Messax liċ ċittadini Eġizzjani aħna għandna nappoġġaw l-inizjattivi taċ ċittadini dan wera kemm huwa importanti li huma jgħixu f'demokrazija, li demokrazija tiddefendi l-interessi tagħhom. Jiena nitlob l-imsieħba kollha sabiex jaħdmu fl-imkien fi spirtu ta' kompromess u dialogu sabiex jinkiseb stat tal-Eġittu li kun jista' jagħmel progress fi rigward tal-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem. In-nisa għandu jkollhom rwol u għandhom ikollhom karigi ta' livell fil-politika ma rridux ninsew l-żgħażagħ minħabba l-inizjattivi tagħhom, l-innovazzjoni tagħhom huma jistgħu jgħinu lill eġittu jekk ikun hemm investiment dan it-tip ta' żvilupp. Aħna wkoll irridu ngħidu biċ-ċar lil eġittu illi aħna sors ewlieni ta' għajnuna ta' investiment tagħhom. U għalhekk għandna rwol ewlieni politiku x'naqdu hawnhekk. It-task force Eġizzjana l-ewwel laqgħa illi saret f'Novembru sena l-oħra fil-kajr u għanna u koll kooperazzjoni imsaxħa li tistatejna biex aħna ta' bilħaq xaħġa namlu f'dan is-settur. L-interpreti qed jgħidulna illi huma mhux qed jirnexxilhom ilaħqu miegħek jgħid il-President qed taġġel wis biex titkellem hekk jogħġbok. Taġġilx daqshekk. Nitlob skuża lill-interpreti tgħid il-kellima. Il-task force bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu l-ewwel laqgħa saret fl-14 ta' Novembru illi għadda fil-Kajr din hija xhieda ta' kooperazzjoni imsaħħa u hija opportunità unika sabiex aħna niggarantixxu lan ewlieni tagħna il nżommu l-paċi, il-prosperità u niżguraw ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt. Din it-task force għandha tinvolvi li l-atturi kollha fi tranzizzjoni demokratika u tidentifika l-imsieħba kollha li jistgħu jgħinuna niksbu l anijiet tal-Unjoni Ewropea u tal-Eġittu kemm f'termini politiċi kif ukoll ekonomiċi hekk biss aħna nistgħu nitfaw l-ankri tad-demokrazija u fl-istess waqt ma ninjorawx il-ħtieġa illi niksbu tkabbir ekonomiku, investiment illi minnu jist, minnom jistaw jibbenefikaw jista' jibbenefika kulħadd. Nittamaw illi dawn l-isfidi nkunu nistgħu nissodisfawhom. Iżda biex dan jinkiseb hemm bżonn ta' dialogu ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn iż-żewġ punti huma ewlenin fil-proċess ta' tranzizzjoni tal-Eġittu. Għal minuta u nofs, is-Sinjura Gomex. Iva, l-Eġittu għaddejja minn proċess perikolus il-President Mursi u l-forzi armati għandhom rwol illi huwa kompatibbli mad demokrazija. Il-President zbalja u l-Eġizzjani u l-forzi demokratiċi li qed ifeġġu huma dawk illi aħna rridu nitħattu magħhom, dawk li qed jipprotestaw fi pjazza taħrir. La bosta Kostituzzjoni kif tinsab bħalissa mhix ser tħares il-libertajiet fundamentali. Dawn huma mitluba mill-maġġoranza tal-poplu, in-nisa l-minoranzi reliġjużi fost l-oħrajn. Il-kalendarju li ġie implementat huwa dubjuż u mhux serjen li jkun hemm il-leġittimità tal-President u l-Kostituzzjoni tiegħu huwa ewlieni illi nevitaw li jarġa' jkun hemm l-awtokrazija fl-Eġittu. Huwa ewlieni illi aħna nikkundannaw l-awtoritarjaniżmu reliġjuż u l-kollass ekonomiku irridu niżguraw li jkun hemm ordni fost il-persuni ċivili nafu li tranzizjoni demokratiċi jieħdu l-ħin u dejjem ikunu perikolużi, aħna rridu Eġittu demokratiku. Dan huwa importanti għal paċi fir-reġjun dan ifisser illi t-tmexxija għandha jkollha l-istess valuri illi għalihom mietu diġa tilfu ħajjithom ħafna ħafna Eġizzjani kuraġużi aħna fl-Unjoni Ewropea irdu ngħidu li demokrazija hija ewlenija fl-Eġittu u l-President Mursi għandu jħares l-obbligi internazzjonali tal-Eġittu u dan jinkludi il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem tal-Eġizzjani kollha. Jiena ma interrompejtekx imma għal darbohra l-interpreti kienu qed isibuha diffiċli biex isegwuk nitlob l-kelima li ser jitkelmu sabiex huma ma jaġlux wis fid-diskorsi tagħhom. Aħna għandna interpreti tas-sew professjonali iżda huma jsibuha diffiċli biex isegwu kelliema illi qed jippruvaw f'żewġ minuti idaħlu tant affarijiet illi suppost jistgħu jimlew erba' minuti. Ek joġobkom taġlux daqshekk għax hekk biss nistgħu ntejbu l-komunikazzjoni kellima li jmiss l-Onorevoli Dessarnes. Grazzi qegħdin naraw illi dak li qed jiġi jaxħaġa ħaġa serja. Hemm kriżi istituzzjonali demokratika. Jiena naħseb li hija ħaġa leġittima li nistaqsu il-mistoqsijiet. Għandna id-dritt illi nistaqsu dwar dan it-test li ser jiġi vvutat f'referendum. Jiena naħseb illi dan jista' jħalli il-bib miftuħ għall-interpretazzjoni u għall-abbuż l-aktar f'termini ta' ugwaljanza fost in-nisa u l-irġiel, il-protezzjoni tal-drittijiet tal-minoranzi, protezzjoni tal-libertajiet pubbliċi. Għal daqstant, jiena Iva, ma nafx ma nafx ser tkun dik il-vjolenza, ma nafx xini din il-vjolenza li qed naraw, din mhix l-aħjar klima li fija għandna nagħmlu referendum l-Eġizzjani mandomx informazzjoni. Il-blogger, blogger partikolari l-biraħ għallinna illi ma għalulom xej dwar il-referendum. L-imħalfin suppost qed jagħmlu supervizjoni ta' referendum iva għandna dritt illi nistaqsu l-mistoqsijiet, il-President Mursi għandu juri sinjal ta' rikonċiljazzjoni u ta' rida li jidħol fid-dialogu u konsultazzjoni. L-oppożizzjoni għandha tħassib serju. Aħna nistennew mossa minna tal-President pal posponiment tal-referendum. Inutli jiprofa jaddih dan il-referendum. Ma tistax tibni demokrazija bil-forza. U kifet inti Ministru l-Unjoni Ewropea ma tistax timponi l-affarijiet fuq l-Eġittu. Iżda dak li tista' tagħmel huwa li titkellem ma leġittu eġittu u tagħmel ċertu tal-bit. Grazzi, il-kellim li jmiss, onorevoli Provera l-minuta. L-intenzjoni tal-President Mursi u tal-Fratellanza Musulmana issa huma ċari. Abbozz ta' Kostituzzjoni illi jagħti rwol predominanti li xarija bħala il-bażi tal-liġi u dikriet tal-istess President illi dan id dikrit kien se jagħmlu fuq kollox u fuq kulħadd fuq il-liġi. Il-Mexxej Muhammed al-Badej qal illi l-organizzazzjoni tiegħu ma tarafx l-Iżrael il ġahat huwa dmir tal-Musulmani kollha E kif qed jistennew il-waqt propizju biex jidġildu kontra l-punent. Il-rebbija arbija qegħdin naraw illi dejjem qed tieħu xeħta awtoritarja li qed jirpu mhumiex in-nisa u l-żgħażagħ ta' Pjazza Taħri li ġildu għall istat ta' dritt u l-ġustizzja soċjali imma l-Islamisti illi għandhom lan illi joħolqu nuqqas ta' stabilità tar-reġun. Irridu ta' bilħaq narawx qed jiġri u nirrevedu drastikament il-politika ta' appoġġ tagħna ta appoġġ bla kundizzjonijiet għal tranzizzjoni demokratiku demokratika illi dejjem qed tidher bħala xi ħaġa illużorja u mimlija kontradizzjonijiet aktar għal aktar mor for mor kif irid il-Kummissarju Fule. U għajnuna wkoll għal dawn il-forzi illi tabilħa irridu it-tiġdid fl-Eġittu. Issa l-Onorevoli Vigenin għal minuta u nofs. Meta jiena insegwi rapporti tal-medja, jiena inħoss illi hemm deja vu l-President qed juża ħażin is-seta tiegħu il-persuni ġewwa Pjazza Taħrir, il-militanti fit-toroq, qegħdin naraw ċirku sħiħ ta' storja li sar f'sentej telaq Mubarak u d-daħal Mursi. L-istorja tista' tarġa' tenni ruħa jiena nemmen il kolħadna tal-limit tagħna u jekk dan huwa l-każ l-Unjoni Ewropea trid taġixxi mill-aktar fis possibbli b'mod deċisiv u f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Uniti. F'nofs Novembru Matul il-task force ta' suċċess bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu aħna u rejna ser ikunu r-rabtiet tagħna jekk id-demokrazija tiġi mħarsa u l-riformi politiċi jibqgħu għaddejjin. Aħna issa rridu nagħtu eżempju u ngħidu ser ikun ir-rispons tagħna jekk id-demokrazija hija medda u id-drittijiet tal-persuni huma miksura. Issa il- forzi pro-demokrazija pro jeħtieġu appoġġ min-naħa tagħna. Dan huwa mument ewlieni fejn il-kredibilità tagħna għal darbohra qed tiġi medda u verifikata. Għajna għawnek nishtiqnejt illi l konsil is l-axħar sviluppi fl-Eġittu minnajr ma kienem konklużjoni ta' siwi. Jiena nibza illi dajn il-kawza dialogu responsabilta tista' tinkoraġġixxi lil dawk illi bdew din il-modija ta' demokrazija l-Europa ser l-Eġittu ser ikollu kostituzzjoni dubjuża illi ser tkun issisin għall iżviluppi kollha tal-ġejjieni. Il-Kunsill dan ser isu jew inkella ser jieħu pożizzjoni. Jiena naf li demokrazija ma nistgħux nibnuha millu malada, imma jiena mhux ser nagħla għajnejja meta nara l-iżviluppi fid-direzzjoni opposta. Grazzi. Grazzi ħafna u l-kellim għal-imis. Onorevoli Ziobro, għal-minuta. Signor President, l-izviluppi fl-Eġittu jisomet juru li l-politika ta' Senjura Ashton waslet fit-tmiema fl-aħħar ta' triq kien hemm min wissa mix-xewqa mnaħa tal-Iżlamisti biex iżidu r-rwol tagħhom. Din dan huwa xenarju ikraħ li għadin naraw ta' kol-jum. President Morsi jidher li qed jaqbes il-limiti anka tas-Senjur Mubarak ta' qablu l-isforzi tas-Senjur Ashton fisem l-Unjoni Ewropea jidru li għandhom konsekwenzi sfortunati. Ġifiri hemm bżonn ta' bidla hemm bżonn ta' bidla radikali Et nisimaw sinjali ta' tħassib, sinjali jinkwetawna kol-jum fl-Eġittu fejn demokrazija u l-istat ta' dritt u ma' medda. Grazzi. Grazzi. Tassew il-kellima li miss għal-minuta Onorevoli Zala. Kollegi, Ir-rivoluzzjoni għada ma spiċċaċ fl-Eġittu. Il-Kostituzzjoni hija battalja ta' valuri, drawiet u twemmin. Ma tistax taqbad u tqabbel l-Eġittu tal-lum mal-1989 tal-Ewropa. Il-pajjiżi tal-pajjiżi tal-Ewropa ta' ċentru tal-Vant u tal-Punent kienu tifittxu kienu tjerġgħu lura tradizzjonijiet ta' nimoddi mentri l-Eġittu għati provaw jisibu stabilta, ta' demokrazija, ta' stat ta' dritt. Jekk l-Eġittu jisir stat tolleranti, allura imbagħad dak ikun punt ta' tluq tajjeb. Mod kif nkunu nistgħu nibnu d demokrazija u stat ta' dritt iktar il-qoddim. Jiena naħseb li l-Eġittu ser ikunu iktar ta' suċċess fl ewropa l l-Ewropa dan ħadinna 200 sena u naħseb li l-Unjoni Ewropea tista' tkun għajnuna bl-esperjenza tagħha. Grazzi, dan item il-kellima individwali u issa ngħaddu għal proċedura KHDI minnu fih. Ma tantx kien hemm kellima li ġibdu l-attenzjoni, iżda xorta waħda nibdew l-ewwel bl-Onorevoli Elena Baġexku għal minuta. Naqtalek il-mikrofonu wara minuta, dispjaċini. Aziz President, il-koll li wara l-elezzjoni ta' President ġdid fl-Eġittu, is-sitwazzjoni politika ħsibni ħatibqa stabli, iżda sfortunatament marret tal-lar dawn l-aħħar ġematejn. Il-President Mursi bid-deċiżjoni tiegħu biex isaħħaħ il-setat istituzzjonali tista' tkun teddida għad-demokrazija. Jiena minn qalbi appoġġajt il-movimenti tar-rebbija arbija anke fl-Eġittu, iżda ma naħsibx li reġim autoritarja autoritarju jista' jieħu post reġim ieħor Jiena nemmen li dan id-digrit irid jiġi irtirat darba l-dejjem biex ma jkunx hemm estensjoni tas setat ta' Mursi u bekk ma jkunx hemm violenza. L-aqwa mod biex il-vuċa ta' dak li jkun tinstema tkun il-Kostituzzjoni bil-referendum ta' 15 ta' Deċembru. L-adozzjoni ta' Kostituzzjoni ġdida l-Eġittu jieħu pass ġdid lejn tranzizjoni lejn id-demokrazija. Grazzi. Il-President. Jidispjaċini memx karti blu matul il-proċedura ta' KHDI. Jiddispjaċini. Il-kellim li jmiss fuq l-istati għaj huwa Assur Mahi. Thank you, President. Uh, those who Grazzi, President. Dawk li għallu li rabija arbija għad sir uh, xitwa arbija uh, ma kellomx raġun, rajna l-azzjonijiet ta' Mursi, bżajna li dan ħajfakkarna mill ġdid f'Mubarak, iżda rrida tal-poplu weriet li l-kapacità u rrida għal mobilitazzjoni għada mekk, attakki fuq il-ħaddima demokratiċi, il naraw t-kazbir ta' drittijiet ta' trade unionists, eccetera organizzazzjonijiet minn isfel għal fuq jistaw ikunu il-triq il-qoddim biex ikun hemm proċess ta' rivoluzzjoni li jitressa il-qoddim biex nżommu mal-istennijiet ta' l-Eġittu biex ma jkunx hemm biex ikun hemm edukazzjoni, kura tas saħħa, pensjoni, impigi u salari deċenti. Dawn id-drittijiet musser jiġu mrażna mill-kapitalisti mil tal- Eh, fratellanza musulmana jew mill-armata tal-Eġittu. L-koll għandhom l-interess li jżommu l-ekonomija u jħarsu kostituzzjoni bbażata fuq il-proprjetà privata. Dan bżonn li jkun hemm bidla soċjali demokratika il qoddim Grazzi. Il-President l-Onorevoli Savila. Jekk jogħġbok, għandek il-mikrofonu. No, I didn't hear you, Miss. Skużani, President, ma smajtekx.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 Iżda, din id-darba x'qed jiġri. Il-komunità internazzjonali din id-darba lesta tappoġġa kwalinkwa esponent li jkun pożizzjoni li wasal l-ordni fil pajjiż L-ewwel għandna nappoġġaw il-Ministeru tal-Finanzi. il pajjiż qed jisfaxxa ekonomikament, nafu li n-nies ħarġu fit-toroq jipprotestaw u hija kwistjoni tal-għajxin ta' dak li jkun. Kifettu, Ministru, l-Eġittu ser jiddetermina kellim jiġi interrott. Nishtiq naddi il-kelma li sur Munji, ma nafx kellek karta blu, jew din kienieċ proċedura KHDI. Naddi l il-mikrofonu xorta wahda għal-minuta. Signora Munjiz. Menos di un minuto. Creo che no debemos... Missa jkolli bżon minuta, President. Jina naħseb li m'għandniex ninsow nitkellmu dwar ir-referendum fuq il-Kostituzzjoni fl-Eġittu u l-fatt li kien hemm bojkot fuq ir-referendum fuq tal-Kostituzzjoni. L-awtoritajiet Eġizzjani offrow li jospitaw delegazzjoni ta' membri tal-Parlament Ewropew u jagħtuhom l-opportunità jiġudikaw għalihom infushom x'inhuma l-kondizzjonijiet li fihom se jrieħu sem ser seħ dan il-referendum. Nasab, ma nix ninsoħ dan. Grazzi, jgħid president Issa, nitlob l-ewwel nett il-lejla tajba, nbidlet il-presidenza, issa nitlob il-kummissjoni jagħmlu sommarju. Anzi, skużawni, jgħid il-President. Nitlob il-Kunsill jagħmlu sommarju tad-dibattitu. Grazzi President. L-Unjoni Ewropea u l-Eġittu dejjem kellhom rabtiet mill-qrib mill-ġrajjiet tal-istorja, l-ġeografija u lan komuni li kunem viċinat stabli u fil jiex fil-paċi. Il-koll impressjonati meta l-Eġizzjani mill partijiet kollha tal-ħajja ħarġu jipprotestaw f'jannar tal-2011. Dawn kienu jitolbu ċar u tont li kollhom drittijiet soċ-ekonomiċi, politiċi u leġittimi. L-Unjoni Ewropea fil-pront esprimiet appoġġ ċar u tont biex ikun hemm il-binja ta' tranzizzjoni demokratika. Iva, it-triq xejn ma kienet faċli u ser tkompli tkun hekk. Qabel ma l-Eġittu item din it-tranzizzjoni għad-demokrazija li bekk tkun tista' tiżgura drittijiet tal-bniedem għal kulħadd. L-assistenza finanzjarja ġdida bħala qotiet finanzjarji mwedha mill-Kummissjoni issa jridu jsegwu politika ta' viġenat ġdida pra prinċipju approċ ġdid formalat wara r-rebbija arbija. L-approċ il-ġdid jgħatem biex jiprovdi assistenza addizjonali għal dawk il-pajizi li tassow edin jamlu u jikonsolidaw riformi politiċi u demokratiċi biex jisħu ħalli kunem kem jista' jkun kabbir inklusiv u iktar ġustizzja soċjali. Rridu niżguraw li dawn il-prinċipji jiġu implementati u applikati bisħiħ fil-pajjiżi kollha ġirien u dan jinkludi ovvjament l-Eġittu. Rridu niftakru wkoll li ħafna mill-programmi Ewropej qegħdin jimmiraw lejn il-poplu Eġizzjan u l-iktar vulnerabli fostom. Biex intikom eżempju, aħna adottajna din is-sena appoġġ foqsma ewlenin li huma t-kattir tal-impjiegi, l-impjegabilità taż-żgħażagħ u t-taħriġ vokazzjonali. L-appoġġ jiġi allokat f'ħafna minn dawn il-każijiet permezz ta' amministrazzjoni lokali jew inkella NGOs. hija sitwazzjoni dejjem tevolvi fl-Eġittu qed tinbidel moment b'mument sija b'sija. Iżda il-koll naqblu li l-Eġittu huwa vitali għalina bħala pajjiż, għalina bħala Unjoni Ewropea u anke għar-reġun. Issemma semmiet id dimensjoni reġjonali u l-importanza tal-Eġittu fir rigward Gaza, iżda anke s-sitwazzjoni tal-vant nofsani. Is-semmit. Naqblu wkoll li rridu noqogħdu attenti, paċenzjużi għaliex it tranzizjoni tieħu l-ħin. Irridu niżguraw minn ħatana li l-minoranzi jiġu rispettati u anke l-komunitajiet reliġjużi jiġu rispettati u rrit ikun hemm binjiet ta' konsensus li jkunu ħoloq tal-katina li jibnu l-ġittu. Dan l-istess japplika għad-drittijiet. Il-Kostituzzjoni tkun frott tal-iktar ftejm nazzjonali wisa. U dan huwa il-messaġġ eżattament li l-Unjoni Ewropea qiegħda tibat lill-kontrapartijiet tagħna Eġizzjani. Ejja nibqgħu nxamru l-kmim bħalissa qegħdin nitkellmu f'dan id-dibattitu Iżda ħerġin proposti ġodda u qegħdin jiġu diskussi proposti ġodda. Kif qalet is-Sinjura Sargentini, mhix kwistjoni ta' diplomaziji li toħroġ blajjat, iżda da ma jfissirx li ma tkunx ċar u b'saħħtek fil-messaġġi li tibat. Biex b'mod pragmatiku nuru li l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-tranzizjoni demokratika tal-Eġittu, Il-Task Force bejn Unjoni Ewropea u l-Eġittu kif semmejt ġi organizzat nhar 13 u 14 ta' Novembru. U dan poġġa flimkien l-appoġġ kollu tagħna miżuri f'qudiem il-mejda, investimenti, turizmu, eh, skambi ta' mobilità, kif ukoll l-appoġġ finanzjarju bħala qottijiet finanzjarji, konċessjonijiet u self. Il-kriżi reċenti ma tistax iċċajpar is-suċċess ta' din task force Permezz ta' dan il kontrat ġdid mal-Eġittu, l-Unjoni Ewropea tinsab pożizzjoni unika biex tagħti l-għajnuna l-Eġittu jekk ikunu konformi bil-prinċipji u regoli. Fis-sitwazzjoni kurrenti hemm meħtieġa li jkun hemm aktar tħaddin mal-Unjoni Ewropea. Permettu li nala bil-intenni li tranzizjoni demokratika hija proċess twil u jeħtieġ li jkun hemm xogħol ibes, impenn, inkomplu nafsu biex dan niksbuħ kif ukoll paċenzja. L-Unjoni Ewropea ser tkompli tappoġġa il-poplu Eġizzjan f'dan f'din it-tranzizzjoni tan diffiċli f'dan il-perjodu. Dan se tagħmlu b'determinazzjoni u persistenza biex bekk inkun hemm iż-żamma ta' demokrazija, drittijiet tal-bniedem, stat ta' dritt kif ukoll governanza tajba. Grazzi President. Eh, thank you very much, Madam Kojaku Markulis. Grazie ħafna. Issa naddi biex najt li dan jikonkludi d-dibattitu u l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna hija ukoll punt li ħan nisimgħu mill-rappreżentantoli tal-Viċi President tal-Kummissjoni Did-darba ħanitkellmu fuq deċiżjoni tal-Gvern Iżraeljan li jespandi l-insedjamenti fix-xatt tal